internazzjonali l-istabilizzazzjoni ta' dan il-pajis b'appoġġ tal-proċess politiku. Grazzi ħafna, Kummissarju. Dan iwassalna għal tmim id-dibattitu għanna sett mozzjoniet tal riżoluzzjonijiet dawn ser jitqedu għal votazzjoni fl-axħar ta' din is-sessjoni. Issa ħanitkellmu dwar is-sitwazzjoni ta' Bahrein Is-sur Repo għal-minuta. Grazzi, is-sitwazzjoni fil-Bahrejn ħadet direzzjoni żbaljata dawk li huma favur id-demokrazija kien hemm rapporti ta' tortura fuq il-preġunieri in-nies tal-Baħrejn għandhom drittijiet fundamentali anke dawk li jużaw l-media, social media biex isemmaw leħenom. Il-Bahrejn għanda tibda dialogu ma' soċjetà ċivili tagħhom il rabija qabbi rebbija qarbija kien hemm irridu nevitaw li jkun hemm dan l-irdupjar ta' moralità, irridu naġixxu skont il-valuri tagħna fil-politika tagħna Soċjetà għandha bżonn dialogu onest bejn min jieħu deċiżjonijiet u ċittadini. Is-sezzjonijiet tal-popolazzjoni għandhom jingħataw leħen iridu nfakru il-Baħrejn mhux qegħdin nitolbu ebda rivoluzzjoni hawn il-ċertu priġunieri u t-tortura tagħhom juri biċċar li l-nista Bahrejn sess ma jridux li dan l-affarijiet jisiru hekk. Grazzi. Is-Sur Tanok. Mem ebda dubju li dak li sar f'Bahrejn fil 2011 kienet xi ħaġa serja, il-pulizija kellhom ċertu nġieba sproporzjonata u wieħed irid jgħid li dawk responsabbli għandhom jitresqu qudiem il-ġustizzja madankollu ma kollu. ma tantx hemm bid tibdil minn dak il dak il-pajjiż forsi għandna nresqu riżoluzzjoni oħra jiena naqbel ma tħassib tal-gvern ta' Bahrein, forsi bħala dak il-parlament illi taqbad mal-Bahrejn meta pajjiżi oħrajn jagħmlu affarijiet għaru qatt ma jgħidulhom xejn. Is-Saudi pereżempju ma tantx għamlu progress lej demokrazija mir-rebbija qarbija u ma tantx ikun hemm kritika minn naħa tagħna. Il-Bahrejn għandhom neferħulhom fil-progress fid-dialogu nazzjonali, ir-riformi fil-kodiċi penali u l-istabiliment tal-ulju ta' l-Ombudsman tal-Pulizija Aħna naqblu l-priġunieri politiċi għandhom jitħallu ħielsa biex ikunu jistgħu jisemmaw leħinhom u l-istampa ħielsa hija kruċjali għal soċjetà ċivili. Daw in-nies jafu u qed juru sinjali inkoraġġanti l-istabbiliment tal-drittijiet tal-bniedem fil-Baħrejn huma huma li għandhom is-soluzzjoni għall iżvilupp għal dan l-istat. Jiena ninkoraġix il-kollegi ta' biex ikun hemm ċertu dialogu kostruttiv jekk aħna ħankunu hemm isna qegħdin naraw x'inhu ma jagħmlu noqogħdulhom pulizija ħana nkunu qed neskludu lil nfusna minn dan id-dibattitu ma nkunu qed ngħinu l-ħadd. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Tenok. Es folgt nun für zwei Minuten Frau Kollegin Grazzi, il-Signora Vergiano. meta tara riżoluzzjoni hija riżoluzzjoni moderata is-sitwazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem hemmhekk kif inhi hija ta' ċertu tħabbis kien hemm diversi riformi iżda minn qawwissu is-sitwazzjoni marra tal-lar kien hemm diversi repressjonijiet u il riformi qed imorru kontra l wegħdiet illi saru li qegħdin li nwaqfu li meta twaqfu d-demonstrazzjonijiet fawissu il-gvern issa għandu iktar seta hemm eluf ta' nies fit-toroq li qed jitolmu għal jitolbu għal riformi demokratiċi u iżda xorta waħda qed jiffaċċaw violenza. Hemm ukoll diskors dwar it-teddida tal-Iran kulħadd jaf li din hija biss storja ħafna tħaħen illi qegħdin jaqsmu il-poplu tal-Bahrejn joħolqu ċertu problemi fil-reġun u biex il-pajis ikun jista jisaxħax il-flotta tiegħu. Il-Prim Ministru li ilu hemmhekk għal 40 sena huwa responsabbli għal din l-absa fuq il-poplu qed nitkellmu kollu x'fisħab mir responsabilità tal-Unjoni Ewropea il-nis tal bahrajn qed juru kuraġġ m'għandniex ninsawhom wara r-rebbija qarbija l-Unjoni Ewropea mhux qed tilħaq l-aspettattiva ta' dawn in-nies qed jitolbu għad-demokrazija u intom kull ma titkellmu dwar ftehim kommerċjali u interessi strateġiċi. Ma tistawx tippermettu li n-nies jiġu midruba jinqatlu ma nistawx noqogħdu hekk gallerija ma nistawx din ir-riżoluzzjoni ma tistax tindirizza l-sfidi li hemm in-nies qed jaħdmu f'ċertu solidarjetà man-nies ta' Baħrejn. Is-Sur Lizek. Grazzi ħafna, President Kommissarju. il bahrejn huwa pajjiż importanti fir-reġun huwa pajjiż li mhuwiex demokratiku kif nifmu aħna iżda huwa pajis li qed jieħu passi lej riforma ġudizzjarja fil-ħarsien ta' drittijiet tal-bniedem en diversi istituzzjonijiet li nataw bidu u aħna nieħdu pjaċir b'dan iżda jidher ċar li anke mal-msieħba tagħna irridu nkunu onesti u nikkondannaw dak li hu ħażin persekuzzjonijiet, repressjonijiet, tortura u koll għal dak il-għan naħna nikkondannaw dan kollu. Nishtiq nirringrazzja lil kollegi mill-gruppi politiċi l-oħrajn għal avviċinament kostruttiv jera li xaħna nħossu illi nana din hija li toħloq bilanċ u li naħseb tmur lajn il-bżonijiet tal-Bahrejn. Grazzi ħafna, Sur Lixek, Sinjura Harkin, minuta u nofs. Grazzi. Din ir-riżoluzzjoni tagħti taqsira dwar is-sitwazzjoni fil bahrejn fejn l-attivisti qed jiffaċċaw fastidjar anke reklużjoni. U hawnhekk qed nitlob illi jinħelsu il- priġunieri, tobba, paramediċi, ġurnalisti, attivisti, politiċi, u dawk li għedin ħarsu l-paċi partikolarment nixtieq insemmi żewġ priġunieri Nabel Reġa billi tqajt miegħu u Abdul Ħarja Kabaġen illi tqajt mal-familja tiegħu fil-Baħrejn dak iż-żmien kien għadu. Il-ħabs jekk iridu riżoluzzjoni fuq il-Baħrejn jiena nixtieq nitkellem dwar il-kwistjoni dwar l-użu tal-gas, CS gas, bil-reporteri għandi inqatlu iktar minn 50 persuna li fisser illi din qed tintuża bħal arma. U meta arma kimika tintuża babbus u twassal għal l dan ifisser din hija arma arma kimika skont kif nustipulat mill proibizzjoni tal-organizzazzjoni kontra l-użu tal-armi kimiċi. Din hija l-istess ħaġa fis-Sirja iżda xorta waħda irnjorajnija jiena nħoss illi għandu jkun hemm spessjoni tal-Bahrejn biqbil mal-protokolli tal-użu tal-armi kimiċi. Grazzi ħafna, kollega Harkin. Issa għanna il-kellima fisem il-gruppi politiċi. President, il-renju ta' Bahrein ijat fil-qalba ta' ċertu konflitti ta' interess fostom l-Iran, l-Saudi, konflitti bejn il-nazjonalizmu u l-Islam, ċertu konflitt ta' interess, ġviri, u importanti li kunem stabilta, dan għandu jisira bazi ta' drittijiet tal-bniedem u aħna u kol meħdu pjaċir illi kunem il-riformi illi reħamat illi tabidu wara il- rivoluzzjoni tal-2011 aħna nieħdu pjaċir dwar anke dwar politika fostom eh, affarijiet li għandhom xasmu drittijiet tal-nisa u dan kollu għandu jiġi sekwit minn ċertu ġustifikazzjoni ovvjament din dan u intervent moderat. Il-kellim li jmiss issa. Grazzi ħafna. Sur President. Wasal li żmien għal darba li diskutu il-problem tal balin fil-Parlament. Injorajna il-problemi tal-popolazzjoni li darba kien kien hemm wedjiet biex ikun hemm demokrazija hemm tortura għakem taqal minorenni kif koll adulti waqt li dak li jiddefendu id-dritt tal-bniedem qegħdin iġu persegwitati. Qabel Ir-re tal-Barejn daħħal eh, ftit xurilu eh, daħal regoli ġodda li jipprojbixxu kull tip ta' eh, protesti. Ta protesti u dawn qegħdin jiġu e, e mifhuma bħala e, atti terroristiċi u wieħed għandu jikkundanna dawn l-atti kollha ta' repressjoni u jitlob l-awtoritajiet tal-Barejn biex jillibera mill-ħabsijiet dawk kollha li qegħdin jiddimostraw b'mod paċifiku. Aħna nistennew l-awtoritajiet tal-Barejn jaċċettaw il-rekomandazzjoni tal-Kunsil tal-Drittijiet tal-Bnietem tan-Nazzjonijiet Uniti u li jassigura il-libertà libertajiet bażiċi. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin Gering de Odenberg. Folgt nun für eineinhalb Minuten. Grazie Hafna, Signora. Issa, il-kalima li miss għal darbuħes fil l-Komissarju sur President rridu indirizzaw problema fil-Barejn u dawk li jisaqsu għaliex u jissuġerixxu li aħna nħarsu minn flok lejn e, e, Saudi Arabia, aħna rridu e, fil-Bahrejn għandna bżonn nejnuhom minn flok ma nfittxu dialogu jahilsu il-priġunieri politiċi li jem issa hemm proibizzjoni sħiħa ta' kull tip ta' dimostrazzjoni. U dawn u kull min eh, jagħmel jħopati f'xi dimostrazzjoni b'xi mod jiġi ittattat bħala terrorista u torturi għaddejjin hemm ir-rekomandazzjonijiet minħatta Nazzjonijiet Uniti li qegħdin jiġu Il-Gvern tal-Bahrejn għandu jneħħi ċittadinanza ta' ċerti nies u jirrilaxxa u jeħles eh, u jeħles il-priġunieri. Iż-żewġ naħat tal-Bahrejn għandhom eh, jiġu flimkien fi dialogu fġieħ il-futur ta' dak il-pajjiż. Il-medja wkoll għandha tkun ħilsa u miex palissija polarizzata ħafna u għata dizapunt kbir li jem li, li il-mibawt speċjali ta' tortura ma' mux jingħata libertà li ta' moviment u anke hemm teknoloġija hemm teknoloġija li qed tiġi użata biex biex ifittxu jsibu dawk li jiddefendu il-libertà. Allura din il-Kamra għandha tkun iktar eh, vokali u titkellem favur dan favur il-libertà fil-Baħrin. Grazzi ħafna. Frau Kollegin Scharke, es folgt nun für eine Minute Herr Kollege Bielan. Il-kellim li jmiss. Sur President, il-Bahrejn huwa pajjiż ieħor fejn manifestazzjonijiet eh, favur il-libertà eh, mhumiex permessi. Kull ġurnata li ma eh, studenti jew tobba u ġurnalisti jiġu arrestati. Waħda mill-lodot tuża li hemm qorti apposta ta' sigurtà illi tfittex tfittex li tirrispettaw tobdi l-politiki tal-pajjiż aħna għanna nfittxu u nissuġġerixxu u nippruvaw nisfurzaw il-Bahrejn biex adottaw sit sistema fejn ikun hemm ikunu favur il-libertà. Mbatt b'mod differenti l-awtoritajiet dwar is-Sirja hemm qegħdin juru li jridu jislu fi dialogu ma li huwa importanti huwa l-impoġġu eh, pressjoni li pressjoni f'dak li għandu xaqsam ma' l libertà u nitlob li kunem eh, azzjoniet kostruttivi f'dan ir-rigward. Grazzi. Fin danka kollegi Bielan, es folgnu Grazie ħafna u issa għal minuta u nofs, Sur Murphy, grazzi President, bħal miljoni mad-dinja kollha ħaddiema fil-Bahrejn ġew ispirati mill-rivoluzzjonijiet fit tunizija u fl-Eġittu. Għax mill-esperjenzi tagħhom ta' problemi meta ħarġu fit-toro talbu libertà demokratika u kienem forza u repressjoni eh, brutali li ffaċċjaw mill-armata tas-Saudi kien hemm ukoll e, e, mossi minħata tal-armata kontra il-personal mediku wkoll. U protesti ma jistawx isiru iżjed u t-31 ħaddiema illi kien deru fuq il-Tribunal eh, eh, Militari ġew liberati minn orti oħra u oħrajn ma setawx jerġaw jidħlu lura fuq xogħol tagħhom jew jisibu xogħol. Kien hemm digrit reali illi ma, jkunx hemm assembleja fil-belt kapitali. Kull, kull priġunier politiku hemm bżonn li jiġi liberat minnu fih. U għanda tiġi għandu jiġi msaħħa id-dritt tal protestan bat fl-axar mistoqsija miġ daqsek l-ar ipokrisija li dawk il-forzi veri li għadin iwersqu għall-attakk għall-Assirja, il-Renju Unit u Stati Uniti għadin parteċipi fil-bejħ tal-armi f'dan il-reġjun. Grazie ħafna Sur Murphy. L-Honorable Obermeyer għal-minuta u nofs. Grazie President. Il-Bahrain. Eh, ma hemmx rebbija qarbija. Suppost eh, hemm id-demokrazija imma eh, hemm il-pulizija li tattakka lill-protestanti. Din huwa l-biża ta' min qiegħed imexxi għalhekk hemm ipokrisija min-naħa tal-punent. Bahrain huwa imsieħeb imsieħeb ekonomiku mal-ponent u donna din qed tiġi konsidrata qabel kwalinkwa ħaġa oħra. Mandux dan il-post ma jkunx mandux ikun speċi ta' bazar Kofi Annan eh, qal illi il-violazzjoni ta' drittijiet tal-bniedem huma illum huma l-massakri ta' għada eja nitolbu eja nħarsu lejn il-drittijiet tal-bniedem fuq livell eh, eh, Ewropew. Eh, biex aħna nkunu nistgħu niġġudikaw tefx qed jiġri hemm u nieħdu l-passi neċessarji.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 EPP onnistui pehmentämään tätä. Jina kontenta illi il-parlament għamel il-tekst fuq il-Bahrejn naqra iktar e, ħafif. il-gvern tal-Bahrejn qed siba diffiċli illi iżom il-kontroll fil-pajjiż ma jfissirx li jiena mhux qed nikkundanna dak li qed iseħħ hemmhekk il-gvern deċida li il-nis ma jistawx eh, jiltaqaw f'assembleji f'assembleja. Jiena eh, nispera li il-ġnus maquda ikunu jistaw imorru lura eh, u jitlu fil-pajis u jinvestigaw l-affarijiet. Ene kaikkea toivon, että jiena nispera u koll illi eh, il-poplu jisib mezz ta' kif eh, poġġi mal-mejda biex jiddiskuti il-problemi u jisib soluzzjonijiet tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevol Van Oden. Il-Bahrejn huwa ħabib għalajat għandu eh, pożizzjoni ġeostrateġika importanti ħafna fil-Galf u l-operatur eh, Eh, ewlieni tal-ħames flotta tal-Istati Uniti u anka huwa alleat mal-Arabja Sawdita u għalhekk huwa mira dawk kollha li jixtiequ inaqsu l-istabilità tal-pajjiż u l-relazzjoni tagħhom mal-punent. Għal snin twal in-nies għax hemmhekk f'tolleranza kbira se qed naraw li differenzi ta' bejnietom qed jiġu sfruttati. Aħna nappoġġjaw il-libertà tal-espressjoni u tal-protesti paċifiċi u dawk li għandhom xi problemi u l-menti li għandhom instemaw bis-simpatija u nasab li jiena l-inizjattiva tal-gvern għal din id-dialogu u l-investigazzjoni fuq il-kondotta tal-pulizija fil-ħabsu in ġenerali hija xi ħaġa li nagħtuha merħba. Barra il-dimostrazzjonijiet leġittimi kien hemm ukoll attakki ta' terroristi u ħajkun hemm aktar provokazzjoni fit-torq u l-midja żgur ħadkun qed fittex stejjer ta' abbuż u brutalità fl-interess tal-Bahrejn aħna għanitolbu li nqoħdu kawti u dawk li huma kontra l-arranġament politiku palissa ħaj eh, jikundannaw il-terrorizmu jipparteċipaw biex tinsta soluzzjoni iktar paċifika. Grazzi ħafna, naddu wisal KGDI l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna, President. biex ngħidlek il-verità, il-Bahrejn fil-fatt mhuwiex daqshekk ħażin daqs il-pajjiżi l-oħra li semmew eh, illum u rridu narfu l-progress li sar f'dan il-pajjiż. B'mod partikolari fir-rigward tal-ombudsman il-ġdid tal-Pulizija irridu nirrispettaw ukoll l-arfin illi inata lin-nisa li mhix xi ħaġa komuni f'dan ir-reġjun. Jekk hemm xi u affarijiet li maħżina dawn ukoll iridu inħarsu lejhom. Bla dubju iridu nagħmlu pressjoni fuq il-Baħrejn mod partikolari fir rigward tal-libertà tal-istampa, din hija importanti ħafna kwalinka pajjiż li huwa demokratiku, anka fir rigward tal-medja soċjali rridu nħarsu lejha din u hemm ukoll il-kustjoni tal-persuni li ntefgħu il-ħabsa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil l-surka li donorevoli Kreto. Jina mħasba dwar l-azzjonijiet tal-autoritajiet Manama, anke dwar demonstrazzjonijiet. U kien hemm diversi drittijiet li mhux qed jiġu mħarsa li nitolbu illi jitwaqqaf minnu fih il-persekuzzjonijiet u l-eżekuzzjonijiet ta' dawk illi nżammu fuq fil-ħabs għandhom jingħataw id-dritt li ta' moviment ħieles u jingħadu flimkien rridu. aħna wkoll rridu ikun hemm sistema ġusta il-Baħrejn eh, intażlet bħala is-sede tal-orti ta' drittijiet tal-bniedem tal-qorti garbija ta' drittijiet tal-bnidem din hija inizjattiva tajba mill-le garbija xi li għanna nifirħu wkoll bħala Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you. Grazzi, signora Cretun. Grazzi ħafna. Jina naqbel ma' Surtanok. Anka dwar kif nifformulaw il- eh, bżonni tana mal-Mabrajn, mal-Bahrajn, l-esperienza tajdinna li u importanti illi il-domandi eh, għal reform għandhom jiġu formulati, l-għet irrit jikun jaf. Minn huma daw il-partijiet partijiet involuti, jekk mhux islamiċi jew demokratiċi fil-Bahrejn. Huwa possibbli illi u għet iwettaq dialogu mal-gvern u marre il-mizuri li t-tirdu fostom il-pozizjoni tan nisa u l establiment ta' ombudsman din dan huwa progress nixtaw nżommu il-ċertu pressjoni għatem ħafna xiri iżda xi jsir iżda rridu nżommu ma dan ix-xogħol. Grazzi ħafna. Is-sur sa biex tikkonkludi. President, il-situazzjoni fil-Bahrejn hija riżultat tal-rebbi arbija u l-gvern ipprova jillimita id-drittijiet ċivili u jrid ukoll irrażżan l-oppożizzjoni ċertu użu ta' violenza m'għandix u dawk illi jagħmlu dan għandhom jintrestu u dim il-ġustizzja, il-priġunerija ta' tfal u tortura ma jistax jiġu mħarsa hemm ċertu pajjiżi f'din iż-żona fejn is-sitwazzjoni hija għar u bekk dan it-test irridu nitkellmu dwar it-titjib ta' dan il-pajjiż huwa bid-dispjaċiri li ngħid illi mhux il-gruppi kollha xtaqu jappoġġaw dan it-test bilanċat. Grazzi. Grazzi ħafna. Dan iwassal għal tmim tal-proċedura kaċ u biex nishtiq nagħti l-kelma lill-Kummissarju Reddings, President xer nenfasizza illi s-situazzjoni fil-Bahrejn hija hemm ċertu tħassib il-Viċi President Ashton talbet li nagħmel dan ila segwi mill-qrib is-sitwazzjoni fil bahrejn minn min meta kien hemm ir-rivoluzzjoni f'2011 u tkellmet mal-awtoritajiet iltaqat mar-Re Hamad u anke ma' soċjetà ċivili tal bahrejn nixtieq nenfasizza illi aħna bħala partijiet kollha rridu nirrifjutaw il-vjolenza u li jkun hemm ċertu rikonċiljament illi jdum fi żmien u dan għandu jkun fil-qalba tal-azzjonijiet tagħna. Intalab l-Sur Stavros Lambrinidis biex ikollu jagħmel żjara fil-Baħrejn qabel qabel il-laqa tal-Konsil Ministerjali tal-Golf, Is-Sur Lambrinidis iltaqa ma' rappreżentanzi tal-Gvern, l-Oppożizzjoni, soċjetà Ċivili, żar il-priġunieri politiċi u għal li il-proċess ta' rikonċiljazzjoni jeħtieġ kombinazzjoni ċertu passi ta' rikonċiljazzjoni minn kulħadd fostom li jinħelsu daw kollha illi ġew arrestati minħabba attivitajiet ta' paċi u dini attività illi għandha telep il-polarizzazzjoni tas-soċjetà tal-Baħrejn. Il-ħarsin ta' drittijiet tal-bidem fil-Bahrejn hija kwistjoni importanti u l-proċess ta' rikonċiljazzjoni għandu jagħmel ċertu progress. Bekk jiena qed nitlob lill-awtoritajiet biex jaċċertaw illi kwalunkwe leġislazzjoni tikkonforma mal standards ta' drittijiet tal-bniedem u li dawn jiġu imħarsa anke fil-prattika. Aħna tkellimna mal-Bahrejn dwar it-tħassib tagħna anke dwar il- dikriet li jirregola il-konflitti bejn is-soċjetajiet politiċi u aħna ser inkomplu nissorveljaw ser ukoll ninkoraġixxu lil Bahrejn biex nimplementaw il-Kommissjoni Indipendenti u rakkomandazzjonijiet. L-Unjoni Ewropea ser ukoll tipprovdi rapport il għaliex dan huwa kruċjali biex jinħoloq il-fiduċa reċiproka li hija importanti għall riforma għall proċess ta' riforma. It Na to engage with the authorities on the need Aħna u koll ser nindirizzaw l-impunità aħna nisperaw illi l-uffiċċju ġdid tagħna anke mal l-uffiċċju tal-investigazzjoni ser jkun jista jiena neħu l-opportunità illi nilqa din id-dikjerazzjoni konġunta fil kunsill ta' drittijiet tal-bniedem fil-ġnus da' fl-10 ta' settembru dan kollu jiġi appoġġjat mis stati membri kollha jiena wkoll nieħu pjaċir bil dikjerazzjoni tal-Parlament Ewropew u nuru kol ċertu apprezzament għal rakkomendazzjonijiet bilanċati li din nidit. Grazie. Vielen Dank, Frau Kommissarin Reding. Grazzi, Komissarju. Ja, Aussprache sta mit abgeschlossen. Zum Abschluss. Il-diskussjoni samaluqa, issa ħan nibdew bil-votazzjoni. Ħan jihdu l-votazzjoni ta' sitt mozzjoni ta' rizoluzzjoni. L-ewwel nixtieq ninformakom jgħid il-President. Punt, point għandna